tippropona illi dawn il-mandati jiġu dikjarati validi. Daniel Dalton fil Daniel Dalton u Starlius Kuloglu mill-27 ta' jannar u il-mandat għal l-onorevoli Van Bossut jidħol fis-seħf 8 ta' jannar u l-onorevoli Hilde Vautmans fl-ewwel ta' jannar 2015. Nixxen proponi illi niddikjaraw validi dawn il-mandati għandkom oġġezzjonijiet le